xi emendi ta' 19 ta' jannar 2011, għal dak il-minuti approvajnijom. Nishtan najt li zewx membri tal-parlament rizenjaw mill-parlament, il-sinjora Diana Wallis, mill-ewel ta' frar ta' 2012 ġa riżenjat, nirringrazzja l-Senjura Wallis għal snin twal ta' kooperazzjoni għawek fil-Parlament u provinċa Rosso kol informani li mit-tieni ta' frar u kol ħajir rizenja il-mandat tiegħu bħala deputat fil-Parlament. Nixtieq nirringrazzja lis sur De Rossa Nimmaġina li ħajkun għawek iżjed tard kun nista' nirringrazzjah personalment aħna ħadna nota ta' daw skont ir-regola l-artiklu 4 paragrafu 1 u 3 tar-regolament ta' proċedura għanna zewċ eh, postijiet battala minn dawk il-ġranet li semmejt, minn dawk il-dati li semmejt. Is-survila Eh, għallil li ġi sar membru tal- Orti Ewropea ta' Auditori u skont l-artiklu 4, paragrafu 1 u 4 tar regolament hemm eh, post battal mill-ewwel ta' frar ta' Marzu tal-2000.